iktar effiċenti u effettiv. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Geringer. Grazzi ħafna, Senjura President u kollegi Bħala il-rapporter ewleni fuq dan id-dossier jiena tassew kontenta li ħdimt fuq dan il-rapport flimkien ma' ħafna kollegi ambizjużi u impenjati. Naħseb dan il-rapport jirrifletti fiex edin fil-komitat u jagħmel rakkomandazzjonijiet għal futur il-lan ta' dan il-rapport kien propju li ntejbu il-ħidma tagħna fuq il-petizzjonijiet jekk hemm min il-krita ċerti uh, rakkomandazzjonijiet jekk xoħut minna jirriflettu b'mod kritiku fuq ir-rakkomandazzjonijiet ta' dan ir-rapport, din jaħbar tajba dan huwa sinjal li għatem ħafna oqsma li rridu nifokaw fuqhom tbaqa' ħafna xissir imma kull pass li nieħdu l-qudiem se jwassanna eqreb lejn riżultati aħjar u jsir xogħol aktar effiċjenti għal ġid taċ-ċittadini. Jiena nixtieq nirringrazzja lill kummissarju għall espjegazzjonijiet dettaljati li tagħna. Naħseb illi dan ix-xogħol huwa riżultat ta' Eh, ħidma ta' ħafna nis xogħol konġunt u nieħu l-opportunità biex nirringrazzja l shadow rapporteurs. Il-kommenti tagħhom kienu utli ferm. Sinjura Albiol, l-Onorevoli Becker, l-Onorevoli Becker, Evi, l-Sinjura Reda, u nishtiq nieħu wkoll l-opportunità biex nirringrazzja il-koordinaturi, il-konsillira, il-personal tas segretarjat li wkoll ħadmu sfiq fuq dan ir-rapport inkluż l-Onorevoli Capison, Kierko Skina, Lekok Perez u l-assistenza l-assistenta personali tiegħi minkejja differenzi li kenna inizjalment irnexxinna nippreżentaw rapport kredibbli b'rakkomandazzjonijiet kredibbli għax-xogħol tal-ġejjieni ta' dan il-Kumitat mela id-dibattitu huwa mitmum u nivotaw illum f'nofsinhar ġifiri minnaw u żewġ minuti u nofs oħra. Is-seduta hija sospiża minn issa sa nofsinhar. Grazzi.